Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Tlobkom għal darba biex tieħdu paskom, Sinjuri. Sinjuri, minħabba li kien hemm żball fis-software tagħna, ma tkomx l-isem tas-soltu forsi ġu fejt podġu s-soltu. Jista' jkun li fejt podġu s-soltu hemm l-isem ta' ħaddieħor, iżda mhix problema xorta t-stot tpoġġu fejt podġu s-soltu u aħna nippruvaw nirranġaw da l-iżbal fis-software mill-iktar fis possibbli. Iżda minn minħabba illi għatem ħafna postijiet vojta minkejja l-fatt li forsi minnhom xeddin f'postkom fejn stoltu tpoġġu tistgħu tpoġġu fejn qegħdin imbagħad tfittxu il-post fejn suppost qegħdin bil-qiegħda iktar tard. Ikjoġbok Sur Marias. Sur President, ma naħsibx illi dinja biss problema ta' siġġijiet u ta' l-ismijiet jiena. poġġejt il-karta tal-vot, issa xorta għadat nara jisem ħattijħor ġifiri jekk inti